mill-Onorevoli Tubrajan. Thank you again for the opportunity to participate. Grazzi ħafna għal din l-opportunità biex aħna nipparċipaw fid-dibattitu li huwa suġġett topiku ħafna u suġġett ta' priorità għall presidenza tagħna. U obbligu għalina illi namlu kollox biex inħarsu l-elezzjonijiet tagħna u d tagħna minn interferenza barranija għal rispett sħiħ ta' drittijiet fundamentali bħal libertà tal-espressjoni u libertà ta' assoċjazzjoni. Diversi foskom irreferu b'mod partikolari għall influenza tar Russja u ħadna nota ta' dan il punta tħassib. L-isforzi biex anki individwaw dawk illi kollha intenzjonijiet malizzjużi huma affarijiet li ġew misħuqa fil-konklużjonijiet tal-Kunsil ta' frar ta' din is-sena. Se nkomplu bekk naħdmu b'mod orizzontali fis-setturi madwar il-frontieri biex nitalmu minn xulxin permezz ta' skambju ta' informazzjoni u l-aqwa prassi għalkemm eh, kien hemm progress xorta waħda rridu nibqgħu viġilanti. Aħna tassew nieħdu pjaċir eh, naraw li konna l-pjantazzjoni ta' demokrazija xi ħaġa li tiġi preżentata mill-Kummissjoni l-ġdida u li naħdmu magħkom u miegħek Viċi President Sinjora Jurova biex inkomplu bl-inizjattivi li huma proposti. Grazzi ħafna mill-ġdid. Herzlichen Dank, die Aussprache ist dann. Grazzi ħafna, bekk nagħlqu dan il-punt fuq l-aġenda tagħna u nkomplu għall punt li jmiss, jiġifieri dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni u rappreżentant tal-Unjoni għal affarijiet barranin u politika ta' sigurtà dwar żviluppi fil-viċinat tal-Vant. Jiena nixtieq nilqa' mill-qalb lill viċi President u Rappreżentant Olja. Probablement l-aħħar darba illi se nkun qed immexxi din is-seduta fil-waqt li inti għadek fil-kariga tiegħek. U allura nixtieq nirringrazzjakom talli qattajt daqstant ħin hawnhekk minkejja eh, numru konsiderevoli ta' kompiti fidejk. Grazzi ħafna. Grazzi għax-xogħol kollu tiegħek u għal dak kollu li għamilt. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi wkoll għal klims sbieħ tiegħek. Iva, qabel xejn kont qed naħseb naħseb it-tielet u r-raba darba li se nselmilkom hawnhekk e, jew f'Brussell, però ta' pjaċira li għalli nerġa' nkun hawnhekk għall-aħħar sessjoni fejn se nkun il-kariga. Nixtieq ngħidilkom illi Illum dawn id-dibattiti se nikkonsidrom u anki għada se nkun hawnhekk, ġifieri se nibqa' sal-aħħar mument. U dak huwa wkoll sinjal ta' dedikazzjoni u anki rikonoxximent tax xogħol tal-politika, partikolarment fil-politika barranija. Grazzi wkoll għall-opportunità li tajtuni b'dan id-dibattitu li nħares lura lejn il-ħames snin li għaddew mal- ta' tagħna fil-viċinat tal-Vant. Meta bdejt fl-2014 f'din il-kariga kien hemm element importanti ferm tal-politika tagħna ta' sigurta u politika barranija u issa nafu illi qegħdin noqorbu lejn il-imsieħba tagħna fil-vant mis-sitta li huma b'modi differenti u naħseb li rnexxinna ntejbu s-sitwazzjoni f'kull pajjiż din is u permessa ta' sħubija għalkemm ma tfadal xi eh, punti diffiċli u se nipprova fil-qosor insemmi l-kisbiet l-elementi pożittivi, però l-affarijiet oħra li huma inqas pożittivi dak kollu illi xorta waħda se jkollna nkomplu naħdmu dwaru jiena nemmen illi direzzjoni pożittiva kienet possibbli minħabba x-xogħol tagħna ffoka dejjem fuq l-interessi komuni tagħna li għandna bħala UE u l-imsieħba tal-Vant, ġifiri iċ-ċittadini tagħna, iċ-ċittadini tal-Ewropa, jekk jgħixux ġewwa jew barra l-UE u anki l-20 deliverables qed nimplementaw fl-isħubija tal-Vant jiffukaw fuq kwistjonijiet ta' ċittadini tagħna. Jiġifieri l-impjiegi, sigurtà tal-enerġija, l-edukazzjoni, soċjetà ċivili b'saħħitha, midja indipendenti, elementi li tassew huma priorità fl-aġenda ta' ċittadini tagħna. F'dawn is-snin aħna wettaqna numru ta' ftehimiet ta' soċjazzjoni importanti mal-Ġorġja, Moldova l ukraina Iċ-ċittadini tagħhom issa jistgħu jivvjaġġaw lejn l-Unjoni Ewropea mingħajr viża meta huma jiġu għan-negozju, għat-turiżmu jew biex iżuru l-familji tagħhom. Kif ukoll għandna progress tajjeb fil-kummerċ, enerġija, konnettività u fis-sfera diġitali. Fl-istess waqt, neħtieġ nagħmlu aktar fil-qasam tas-stat ta' dritt, ġudikatura u l-ġita kontra korruzzjoni Aktar minn din is-sena ċelebrajna l-10 anniversarju tal-Subja tal-Vant flimkien mal-insieħba tagħna u ddeċidejna li nniedu konsultazzjoni wiesa fuq il-ġejjini tal-Subija u ġbarna aktar minn 200 kontribuzzjoni mhux biss mill-gvernijiet u s-soċjetà ċivili iżda wkoll mill-Akkademja, il-Kumitat tan-Negozji, membri tal-Parlament u anki atturi oħra. Grazzi għall kontributi tagħkom ukoll. Jiena gburija li issa nista nħalli fidejkom u s suċċessur tiegħi dan il-kapital enormi ta' idejat, kisbiet u anke aspirazzjonijiet u ħolm bħala fondazzjoni solido għal summit li jmissu għal ġejjini ta' sħubija tagħna ċertament eh, kull pajjiż fost is-sitta għandhom situazzjoni differenti u aspirazzjoni differenti. U allura fil-qosor ħafna nixtieq insemmihom. L-Ukrajina qed qed tindirizza sfidi li ma bħalhom minħabba l-ksur ta' territorja sovrana tal-Ukrajna mir-Russjna, aħna flimkien qegħdin ngħinu l-Ukrajna u l-ikbar qatt fir-rekord u investajna ħafna fl-Ukrajna aktar minn kull pajjiż ieħor fid-dinja u l-ebda sieħeb ieħor ma investa fl-Ukrajna ta' skemm investajna aħna. Dana kollu wassal għal riżultati tanġibli importanti. L-Ukrajna llum huwa pajjiż aktar reżiljenti u b'saħħtu milli qatt kien. Il-gvern il-ġdid għandu approċċ kuraġġuż fit-termini ta' riformi u ċ-ċittadini qegħdin jistennew tibdil fi stat ta' dritt iġded kontra korruzzjoni u l prosekuzzjoni tal-frodi bankarja. Dawn l-aħħar xhur rajna wkoll sviluppi pożittivi fl-elementi ta' sigurtà minħabba l-approċċ kostruttiv ta' ta' summit u fid-9 ta' eh, Diċembru għandna summit li huwa importanti ħafna biex nifukaw fuq elementi bħal dan il-prioritajt huma l-istess bħal dawk il bittana tagħna fil-pajjiżi tal-Vant, sigurtà, impjiegi, governanza tajba, istituzzjonijiet li jistgħu jafdaw u jorbtu fuqhom. Il-każ huwa l-istess fil-Repubblika tal-Moldova fejn appoġġajna riformi strutturali biex niġġieldu l-korruzzjoni, tejbu l qafas elettorali u jkollna sistema ġudikat ta' ġustizzja li tkun libera u issa hemm bżonn eh, xorta waħda ta' riformi u l-Unjoni Ewropea dejjem hija lesta li tappoġġa dawn ir-riformi fil-mezzi kollha li nistgħu u l-appoġġ dejjem jibqa' kondizzjonali l-appoġġ u nemmen illi se jfoka b'mod partikolari fuq ir riformi biex ikun hemm il-ġida kontra korruzzjoni, interessi u anki biex naraw illi li istituzzjonijiet ikunu awtonomi. L-Armenja issa il-gvern huwa impenjat li jagħmel riformi sostanzjali skont il-ftehim tagħna fil-fatt l-Armenja tqis il-ftehim mal-UE bħala wieħed ta' blueprint tar riformi aħna gburin dan. U l-appoġġ tagħna għal din ir-riforma, dan il-proċess tar riforma żdied wara eh, dak li ġara s-sena li għaddiet anki fuq ir-riforma tal-ġudikatura jna fiduċjuża li din is-sħobija se ssir fejn iktar viċina fis-snin li ġejjin. L-Azerbajġan inkomplu naħdmu biex nifinalizzaw ftehim ġdid aħna nixtiequ wieħed ambizzjuż skont standards internazzjonali minn drittijiet tal-bniedem għall appoġġ għal diversifikazzjoni tal-ekonomija tagħhom se nkomplu naħdmu wkoll risoluzzjoni paċifika tal-konflitt nagorno Karabakh u nappoġġjaw dijalogu fl-livell eh, l-iktar qoli bejn l-Armenja u l-Azerbajġan u u wkoll bil-grupp tal-coaches kif ukoll il-xogħol il-ħidma tal-invjat speċjali tagħna aħna qed nippruvaw nibnu pontijiet aħna parti mid-DNA tagħna fil-qalba ta' dak li aħna għandna nkomplu ninvestu ħafna f'dan id-dialogu għax il-konflitt għadu magħna għadu fil-kontinent tagħna Anzi, s-sitwazzjoni tas sigurtà fuq il-frontieri amministrattivi mal-South Ossetia eh, marret tal-lara gravat ruħa dawn l-aħħar xhur u għalhekk qegħdin inżidu l missjoni ta' monitoraġġ tagħna fil-post għax l-appoġġ tagħna għas-sovranità territorjali tal-Ġorġa mhix biss stqarrija jew dikjazzjoni ta' prinċipju imma l bażi tal-ħidma tagħna ta' kuljum fil-post. Il-Ġorġa il Eh, alleat li nistgħu nafdaw fih u għalhekk aħna ma rridux naħarbu minn dawn ir-riski bħalma qegħdin naraw ukoll ir-riskju meta naraw illi pereżempju qed jiżvijaw minn xi riformi importanti issa fil-Belorussja. L-elezzjonijiet parlamentari reċenti kienu opportunità mitlufa għal dawk li huma standards internazzjonali u għamilna appell l awtoritajiet biex implementaw riforma elettorali qabel l-elezzjoni presidenzjali tas-sena li d-dieħla. Għandkom tafu li għandna diverġenzi tagħna mal-Belarusja speċjalment fuq drittijiet tal-bidmi pro jiena konvinta illa li nistgħu nimxu l-qudiem biss permezz ta' dialogu nifinalizzaw il-prioritajiet tagħna u hekk ikun aħjar mod mhux biss biex naħdmu fuq affarijiet ta' interess komuni bħall ekonomija jew sigurtà nukleari imma biex indirizzaw aħjar sitwazzjonijiet tal-bidem tant importanti għalina. U għalhekk impoġġu dejjem in-nies l-ewwel dan kien l-approċċ tagħna matul dawn il-ħames snin b'dawn is-sitt msieħba tagħna differenti iva minn xulxin b'approċċ differenzjat ukoll rispettivament u dejjem fakajna fuq in-nies mhux fuq il-ġeopolitika u hekk nixtieq nagħlaq id-diskors tiegħi intenni mill-ġdid xi ħaġa illi eh, kelli intenni wkoll mal-imsiba tagħna fil-vant u anki l-interlokuturi iktar fil-vant u nispjega biċ-ċar li l-sħubija tagħna mal-vant qatt ma se tkun kontra xi ħadd imma favur xi ħadd favur in-nies tagħna biex intejbu l istandards tal-għajxin anki dawk demokratiċi biex ikollna kontinent Ewropew iktar paċifiku bbażi ta' eh, slim u kooperazzjoni. Nixtieq nagħlaq il-kummenti tiegħi ta' dħul, nirringrazzja l-Parlament tal-appoġġ kollu li tajtuni eh, f'dan ix-xogħol mal-imsieba tagħna tal-Lvant għax il-ħidma tal-Parlament kien importanti ħafna fil-kuntatti tagħna mal-Parlamenti Nazzjonali permezz tal iżjarat tagħkom, il-kumitati tagħkom u dan kien pilastru fondamentali li akkompanja l ħidma tagħna u tal-istituzzjonijiet kollha kif ukoll is-soċjetà f'dawn is-sitt pajjiżi msieħba tagħna. Grazzi ħafna. Muchas gracias. Zum Wort hat sich nun Uh, Grazzi ħafna. Issa se nisimgħu mill-kap uh, tal-afit, is-sur McAllister għal PPE. Grazzi ħafna, President. Viċi President, Sinjuri. Smajna mir rappreżentanta Olja, sħobija fil-vant strument importanti biex ikun hemm bidla f'sistemi soċjalisti awtoritarji biex isiru demokraziji ta' suq soċjali. Naħseb illi hemm tliet għanijiet illi bżonn ikunu l-bażi ta' din is-sħubija mal-Vant. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn tappoġġja l-integrazzjoni ekonomika ta' dawn il-pajjiżi biex tkun strateġija għall futur li tapplika mod partikolari għal l-Ukrajina, il-Ġorġa u l-Moldova. Diġà għandna f'temiet kummerċjali dettaljati ma' dawn il-pajjiżi u mbagħad il-proċess ta' integrazzjoni ifisser illi aħna bħala Unjoni Ewropea għandna bżonn ikollna strateġija ċara, għandna bżonn nipprovdu dan sosten dan l-approċċ u fl-istess waqt l-imsieħba tagħna għandhom bżonn jagħmlu sforzi serji. Jeżisti l-prinċipju li tennejna kemm il-darba il-prinċipju ta' iktar għal iktar dan huwa prinċipju li enfasizzajnieh f'dan il-Parlament bla dubju ta' xejn, però hemm bżonn nirrikonoxxu li hemm il-prinċipju ta' inqas għal inqas u kif qalet ir-rappreżentanta Olja għandna bżonn niffakaw fuq inċentivi għal ġlieda addizzjonali favur demokrazija u ġudikatura indipendenti jekk se nipprovaw nużaw kemm nifilħu din id-dinamika enerġetika ta' sħubija mal-vant għandna bżonn approċċ kwalitattiv differenti. Idea waħda hija ta' Andrea Skobilis illi se jieħu l-kelma. Jew forsi l-istrateġija ta' trio tal-2020 li taħdem mal l-Ukrajina, mal-Ġorġa u mal-Moldova. Nagħlaq billi ngħid illi din is-sħobija parti minn strateġija fuq medda twila ta' żmien kontra r-Russja. Għax nistgħu nuru permezz ta' din is-sħobija illi riżultati pożittivi u bidliet pożittivi huma possibbli għandna bżonn naħdmu mal-Kummissjoni Ewropea l ġdida li għandna kemm votajnija biex nilħu l-għanijiet tagħna u għandna bżonn nistabilixxu dawn l-għanijiet sas summit tas-sena d-dieħla il-Kumitat għafir dan il-Parlament nixtieq nirringrazzjakom għax kull erba fis-sessjoni plenarji inti qiegħda hawnhekk u tiddiskuti l politika barranija minn kollegi interessati mill-gruppi politiċi u għalhekk minn qabla nirringrazzjawk għax-xogħol eċċellenti ta' dawn l-aħħar ħames snin. Nanet qed ngħidu bħala rappreżentant tal-PPE li l-soċjalista tiegħem kellna kooperazzjoni tajba ħafna nawguralek għall futur tiegħek u nittamaw illi nkunu nistgħu nikkolaboraw flimkien fil-futur. Grazzi ħafna Federika. Danke, Herr Kollege. Die blaue Karte erteile ich nicht. Grazie ħafna, onorevoli kollega. Ministern ħalli li jkun hemm blue cards għax nimmaġina il il-kellim sej jitkellem iktar tard jidher fuq il-lista tagħna. Issa ngħaddi l lil Kati Piri. Grazzi ħafna kollegi, id-dibattitu huwa b'mod ġenerali iktar fuq is-sibja mal-vant nixtieq nifoka fuq żewġ pajjiżi, il ġorġja u l-Azerbajġan. Permettuli nibda bl-iżviluppi reċenti illi huma ta' tħassib għall grupp tiegħi fil ġorġja protesti kbar f'Tbilisi għax il-gvern falla milli jimpenja ruħu li biddel il-kodiċ elettorali f'sistema proporzjonali u din il-weda ngħatat il-votanti tal-Ġorġa u nistennew il-partiti kollha tal-Ġorġa illi ehm, żommu l-weda tagħhom u waqt li l-Ġorġa għamlet ħafna biex taħdem lejn id-demokrazija dawn l-aħħar snin, il-krisi politika attwali qiegħda friskju ta' instabilità fil-pajjiż u l-Ġorġa ma tistax ikollha din l-instabilità aħna nistennew mill-partiti politiċi kollha dijalogu fuq kif jistgħu eh, joħorġu minn dan istaġnar attwali issa fuq l-Azerbajġan eh, il-bot mill-livell ta' demokrazija tal-Ġorġa. Id-dinastija Aliyev għandha track record orribli ħafna fuq drittijiet tal-bniedem. Ix-xar li għadda awtoritajiet b'mod vjolenti ħabtu lejn in-nies li kienu qed jipprotestaw mill-partiti Eh, politiċi tal-oppożizzjoni ħafna ġew midruba kien hemm maltrattament ġew imsawta, kien hemm ukoll wiretapping illegali anki ma' nies diplomatiċi ma' soċjetà ċivili. Eh, dan ifisser importanti illi ma jistgħux ikomplu serin hekk soċjetà ċivili u għalhekk x'imda item din il-biża lill azerbajġan forsi ddur lejn Moska imma naħseb dan diġà ġara u għalhekk qegħdin naraw sfortunatament il-konferma ta' dan u rappreżentanta għolja permettili fissem il-grupp tal-SND nirringrazzjak għal dawn l-aħħar ħames snin dejjem konna kburin li naraw hawnhekk tmexxi is servizz barrani tagħna l-wiċċ tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea awguri min-naħa tagħna l-futur tiegħek. Grazzi. Thank you. Grazzi lilek. Issa nad il-kelma lill kollega Austrovicius. Grazzi ħafna President, rappresentanta Olja mhux saħħa għalissa imma grazzi Ministra tal-Kooperazzjoni li kellna ma' għalde mal-grupp Renew u jiena nistenna bil-ħerqa illi uh, eh, nintaqgħu fil-futur meta jkollok xi kariga oħra. Żgur mhux forsi nerġgħu nintaqgħu. U jkollna kooperazzjoni effettiva u tajba ta' bejnietna l-inizjattiva tal-partnerjat eh, mal-Vant permettitna eh, opportunità ta' deb biex noħolqu żona ta' partnerjat u sigurtà fuq il frontier esterni tagħna għal imsieħba tagħna opportunità biex jaslu għal ġi ta' stabbiltà billi adottaw standards Ewropej. Aħna tallimna ħafna lezzjoni dawn l-aħħar xar snin inkluż l-applikazzjoni ta' programmi mingħajr aġġustament għal realtajiet il-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet tal-pajjiżi konċernati ma jaħdmux u għalhekk għall għaxar snin li ġejjin tal-partnerjat mal-Lvant għal bżonn ikunu ferm iktar ambizzjużi minflok ninventaw il-proġett għal bżonn nistiednu l-imsieħba tagħna illi jsibu ma' dawk li aħna stess qed nimplementaw fl-Unjoni Ewropea. Il msieħba tal-vantan għandhom bżonn ikollhom ehm, sħubija reali jiġu inklużi f'inizjattivi tagħna fuq il-klima, diġitalizzazzjoni, l-AI, il-konnettività, l-enerġija u l-inklużjoni soċjali dawn huma kollha programmi prioritajiet tagħna għalhekk huwa ovvju illi dawk illi jpoġġu iktar sforzi jippreżentaw riżultati pożittivi fuq riformi implementati hemm bżonn jiġi permess lilhom illi eh, jidħlu iktar fl-ettal fuq l-assoċjazzjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea għandna bosta pajjiżi li m'għandhomx il-sobja ehm, fl-Unjoni Ewropea però tippaċċetepaw fis-suq waħdini eh, l-ħaddiema tal-Ukrajna diġà jkontribwixxu ħafna lill-ekonomiji tal-Polonja, tal-Litwana ta' oħrajn u jistħoqilhom illi jkollhom garantiti drittijiet tax-xogħol tagħhom. Eżis kollegi, Hemm bżonn nenfasizzaw għal darba darbtejn illi kriterji demokratiċi speċjalment is-sobija drittijiet tal-bniedem u l-istat tad dritt għandhom bżonn ikunu priorità aħarja tagħna u President dak jiena nixtieq nagħmel eko għal dak li qalet katipiri fuq is-sitwazzjoni fil-Ġorġa u nagħmilha ċara illi għandna bżonn nirreaġixxu għas-sitwazzjoni wkoll f'Tbilisi. Grazzi ħafna. Danke, Herr Kollege. Grazzi ħafna, Aziz kollega, għal Sinjura Von Kramen Tawbodel għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President, Aziz kollegi, meta ħarsu lejn il-biċċinat tal-vant naraw l-affarijiet jew eh, abjad jew iswed eh, jappoġġjaw l-interessi tar-Russja, rappresentanti tal-Punent, imma dawn huma l-mistoqsijiet żbaljati għax il mexed ta' dawn il-pajjiżi ma m'għandux nemmnu fina għandu bżonn jemmnu fil-futur ta' pajjiżhom stess, il-Moldova, Ġorġja, l-Ukrajina. Huma qegħdin eh, f'punt kruċjali f'dawn it-tliet każijiet rajna illi bdew daw ir-riformi u llum ukoll maħniex żgur jekk dawn ir-riformi se jkomplux jew fl-aħħar mill-aħħar se jkun hemm eh, min jreġġi u mhux jekk il-politiċi jistgħux forsi eh, jitkellmu joħorġu b'komunikazzjonijiet fuq il-valuri sbieħ Ewropew jistgħu jagħmlu hekk ma jekk jistgħux jagħmlu riformi bl-appoġġ tas soċjetà tagħhom F'dawn il-pajjiż tal-viċinat tal-Vant jistennew appoġġ minn ħadana, speċjalment għax ġirien oħra qegħdin eh, jippruvaw jaħdmu kontra s suċċess ta' dawn il-pajjiżi. Is-suċċess ekonomiku ta' dawn il-pajjiżi ovvjament se jkun l-iktar falliment u soċjetà tal-Ġorġa, Moldova, l ukraina jixtiequ li aħna ngħinu fil-proċess ta' bidla tal-soċjetà tagħhom li ovvjament iġib magħhom ċerti sakrifiċċji. jiena naf dak li nixtieq ngħid nara dawn il-pajjiżi jiena ma nixtieqx riformi biss imħabba l-interessi ġeopolitiċi tagħna bħal mattin Sinjora Mogherini jew l-interessi kummerċali eh, tal-industrija tal-vetturi tal-isper parts Ġermaniża, imma jiena nixtieqek għax il-grand maġġoranza ta' dawn il-nies li qed jgħixu hemmhekk jixtiequ soċjetà mimlija ġid u prosperità, ekonomija li taħdem għan-nies u mhux għal ftit oligarki. U għalhekk stati li servi ċittadini mhux il-politiċi u l-interessi personali tagħhom. Hemm bżonn eh, li jkun hemm bidla mal dan għandna bżonn gvernijiet li impenjaw ruħhom u gvern b'saħħtu ma jfissirx li jkun hemm potenza jew poter eżekuttiv mingħajr kontroll u għad tħassib naraw dawn it-tendenzi fil-Ġorġa u fl-Ukrajna kif ġie diġà msemmi. Imma l gvernijiet għandhom din il-pressjoni ma jistgħux ninjoraw jew jagħmlu pressjoni tal-kritika, il-kritika tagħna mhix xi ħaġa li huwa favur Brussell jew jew favur il-Kremlin imma jkun favur id-demokrazija tal istituzzjonijiet li jiffunzjonaw so jew le Huwa importanti li jkun hemm interess fuq medda qasira ta' żmien eh, li jkun hemm nies ma dan mhux istil tagħna li aħna nixtru lin-nies, aħna nixtiequ li n-nies ikunu favur ir-riforma bl-istituzzjonijiet joperaw sew mingħajr oligarki mingħajr mingħajr Putin u mingħajrna wkoll. Grazzi. Eh, Grazzi ħafna. Issa Onorevoli Simnjok. Grazzi ħafna President, Sinjuri, l-Unjoni Ewropea b'ċerta inġenwità qed timpenja ruħa f'din l-espansjoni lejn il-Lvant. Ħa naraw l-Ukrajina mela. Dawn l-aħħar snin l-Ukrajina attirat ħafna attenzjoni minna mħabba l kunflitt mar Russja mill-2014 14 biljun euro marru bħala appoġġ għal dan il-pajjiż suppost għal riforma tal-ġudikatura wkoll tkun iktar viċin l-standards Ewropej. Parti minn din is-somma kien dovuta l-implementazzjoni eh, tal-ftehim eh, eh, ta' fejn eh, ġenituri pereżempju jekk ikun hemm ehm, ġenituri li jaħtaf tifel jew tifla jmur lejn l-Ukrajna dan it-trattat allura jiżgura li tista' tiġi lura eh, din it-tifla jew dan it-tifel. U għalhekk l-Ukrajna però falliet milli timplementa so dan it-trattat wara l-firma kien hemm 33 każijiet ta' ħtif ta' tfal dan il-perjodu mill-Ġermanja il-Ministeru tal-Ġustizzja tal-Ukrajna kkonferma li laqqas biss tifel jew tifla waħda ma ġew lura fil-Ġermanja minkejja dak li qalet il-qorti tal-Ukrajna u aħna nagħmlu appell lill awtoritajiet tal-Ukrajna biex jimplementaw bis-sħiħ il it trattat ta' Laja ma jitx ikun hemm appoġġ lill-Ukrajna mill-Unjoni Ewropea sakemm dawn it-tfal ma jerġgħux jiġu lura. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Anna Fotiga. Grazzi ħafna Sinjura rappreżentanta Olja, grazzi għal dawn il-ħames snin ta' kooperazzjoni u xoqqa L-appoġġ tiegħi għal nazzjonijiet tal-partnerjat mal-Vant huwa evidenti għax jiena wkoll eh, ħdimt fid-Dipartiment ta' Solidarnox u naħseb wara dan iż-żmien kollu hemm żewġ affarijiet li huma stabbli. L-ewwel ħaġa il-vokazzjoni stabbli favur il-punent min-naħa tas-soċjetà huma jixtiequ jissieħbu magħna u t-tieni fatt ir-rida tar-Russja illi huma jkunu soġġetti lir-Russja u jkun hemm destabilizzazzjoni min-naħa tar-Russja minkejja l-isforzi tagħna għatem punti ibsin li għandna bżonn inqajmu magħhom. Hemm ħafna fatti dinamiċi pożittivi qed ikollna suċċessi fil-politiki tagħna, imma hemm bżonn ukoll li nammettu li hemm xi ftit ħassib naħa tagħna l-Ukrajina għadha okkupata il-portijiet ta' wkoll għadhom imblokkati u l-ħabsin għadhom jiġifieri l-ħabs ir-Russja jew fil-parti orjentali eh, tal-Ukrajna fil-Ġorġa issa din hija kwistjoni ta' tħassib kbir. Jiena mħassba ħafna bl-iżviluppi reċenti naħseb li l-kriżi politika hija perikoluża ħafna għandna bżonn nagħmlu dak li nistgħu. Grazzi ħafna lill kollega issa l-kollega Helmut Scholz Grazzi ħafna, President. Rappresentanta Olja. Il-partner il-pajjiżi ta' sħubija mal-Vant għadhom qed jipprovaw jilqgħu l isfidi l-faqar, it-tibdil fil-klima, l-nuqqas ta' risorsi Eh, jippruvaw joħolqu postijiet tax xogħol, jippruvaw jerbu l-konflitti tal-passat, dawn huma biss ftit mill-punti li għandhom jitrattaw. Il-proċess demokratiku wkoll sfida għal dawn is-soċjetajiet u għalhekk il-politika tagħna tal-viċinat hemm bżonn Nimplementawha mal-nies dak kull pajjiż inkomplu nappoġġawhom dan ifisser iktar stat ta' dritt, ġudikatura indipendenti, soċjetà ċivili indipendenti għandna bżonn ngħinu daw kollha li għandhom rwol fis-soċjetà biex jiġġieldu kontra korruzzjoni biex ikun hemm istituzzjonijiet eh, stabbli hemm bżonn ikun hemm dijalogu politiku, trasparenza, midja indipendenti Hemm bżonn li nelbu paċifikament il-konflitti u l-instabilità imma jeżisti tħassib serju. Ħa naraw il-Moldova pereżempju. L-elezzjoni ta' Maja Sanda eh, kienet xaq dawl fit-8 ta' Novembru Sandaw issuġġerixxa bidla fil-liġi illi kien jagħmilha possibbli illi b'mod dirett wieħed jissuġġerixxi kandidati għall-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku. Il-gvern tilef dan il-vot. Il-gvern Sandu kien periklu reali għal din is-sistema kleptomanikja tal-elit. U għalhekk ngħidu li dan huwa biss pupazz illi qed irid il-ħakma ta' Vladimir Putin u qed naraw ukoll ħafna attivisti li qed jiġu arrestati għandna bżonn naraw ukoll l-istituzzjonijiet u l-ġudikatura fi dawn il-pajjiżi tal-partnerjat mal-Lvant. Grazzi ħafna issa l-kellim li miss il-Onorevoli Kubilius. Mela, Sur President, Sinjura Viċi President, jiena nixtieq nirringrazzja lis sinjura Viċi President ta' dak illi għamilt fuq dan is-suġġett kulħadd jifhem għaliex aħna nixtiequ l-integrazzjoni tal-Ġorġa, tal-Moldova, tal-Ukrajina. Imma ma nistgħux niġġieldu għall-integrazzjoni ta' dawn il-pajjiżi u ma nistgħux nġildu iktar mill-mexxejja ta' dawn il-pajjiżi. Se nitkellem l-iktar fuq il ġorġja illum mhux fuq il-Moldova fejn il-Prim Ministru deċida l-ewwel żjara tiegħu morru fil-Moska u l-ġrajiet ta' dan il-pajjiż tal-Moldova e, ġalluna nħasbu ħafna ma jistax ikun hemm demokrazija mingħajr integrazzjoni u għaldaqstant ma żamx mal-bediet il-gvern il-ġdid il gvern il ġdid li kien wet ġifiri l-oppożizzjoni biex ikun hemm riforma tas sistema elettorali ma da ovvjament ta' din il-weda imħabba l-mowġa ta' protesti li kien hemm fis-sajf. Issa qegħdin naraw illi kien hemm telfa kbira għax ma żammux mal-wedit tagħhom, forsi għax beżaw illi se jitilfu l-elezzjonijiet is-sena d-dieħla. X'nistgħu nikkonkludu mela? Forsi dan ifisser il-partit fil-gvern għandu l-pjan illi juża dajn il-logħba amministrattiva tal-passat biex jirbaħ l-elezzjonijiet u għalhekk din id-diskussjoni opportunità tad deb biex inħeġġu lill-mexxejja tal-Ġorġja biex jerġgħu jkollhom dijalogu mal-Oppożizzjoni. Għandna bżonn inħeġġu lill partit fil-gvern kif ukoll l-Oppożizzjoni illi jaħdmu fuq ir-riforma tas-sistema elettorali għax in-nies m'għandhomx fiduċja fis-sistema antika u m'hemmx bżonn ta' bidla fil-Kostituzzjoni tal-Ġorġa. Il-Parlament għandu bżonn iħeġġeġ il-partiti biex jimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet kif jistgħu jtejbu il-proċess ta' elezzjoni biex ma jkunx hemm min jinfluwenza l-elezzjoni tagħna bżonn naħdmu u wkoll nitkellmu fuq din ir-riforma fil-Ġorġa. Grazzi ħafna. Issa Sur Pizzola. Grazzi ħafna, President. Sinjura rappresentanta Oja nixtieq nirringrazzjak għal dawn il-ħames snin ta' kooperazzjoni tajba u nixtieq nawguralek għal ħidma futura tiegħek. Meta eh, bdejna dan il-proċess ta' partnerjat mal-Vant, l-Ewropea xtaqet li jkollha rabtiet iktar mill-qrib ehm, biex ikun hemm relazzjonijiet kummerċjali l-Unjoni Ewropea xtaqet iżid l-influenza tagħha f'din iż-żona aħna rajna l-iżviluppi reċenti dawn il-pajjiżi li joqtu dawn il-pjanijiet waqt summit ta' Normandija jiġet jiġi ppjanat sfortatament fil-Ġorġa hemm mowġa ġdida ta' instabilità. Fil-Belorussja wkoll l-elezzjonijiet ma' ma jistawx jirrispettaw l istandards Ewropej fil-Moldova l kolazzjoni fil-gvern hija frammentata l-affarijiet fl-Armena jidhru stabbli apparti l konflitt permanenti mal-Azerbajġan, nixtieq insemmi wkoll ir-relazzjonijiet eh, tal-Unjoni Ewropea mal-Azerbajġan. Il-mexxija wkoll ta' dan il-pajjiż qed titkellem apertament kontra l-Unjoni Ewropea il isfidi ġeopolitiċi u ċirkostanzi f'dawn il-pajjiżi jitolbu azzjoni iktar b'saħħitha min-naħa tal-Unjoni Ewropea u s-summit futur se tkun opportunità importanti ħafna. Jiena nagħmel appell biex insaħħu l-ambizzjoni ġeopolitiċi tagħna. Grazzi. Isur Paet, kollegi, l Federica Mogherini għal kooperazzjoni eccellenti li kellna. Isħubija fil-vant għanda tibqa fuq l-agenda, priorità fuq l-agenda Ewropea e fl-interess tal-Unjoni Ewropea li konna network sguru stabli rridu nkomplu e, e, inħedġuhom il dawn il-pajjiżi jagħmlu reformi u ngħinuhom. Però dak li qed iwaqqaf il-progress l-iktar f'dawn il-pajjiżi huwa il-volontà tal-Russja li żommhom taħt l-influenza tagħha. Ħamsa minn sitta minn dawn il-pajjiżi għandhom konflitti u mħabba fek ma jistawx jimxu l qudiem Il-Kummissjoni Ewropea ġdida għandha tuża din bħala waħda mill-prioritajiet tagħha li ssib soluzzjoni f'dawn il għal dawn il-konflitti biex dawn il-pajjiżi il jkun jistaw jiffukaw l-enerġija fuq ir-riformi neċessari. U importanti li aħna nappoġġaw l-integrità territorjali ta' dawn il-pajjiżi. Rridu nizguraw anki li jkun hemm biżejjed finanzjamenti fl-MFF biex ikomplu jagħmlu ir-riformi. Anki li jkollna dialogu parallel anki għal wara l-2020. U fl-aħħar għat iridu natu attenzjoni speċjali fuq il-Ġorġa, l-Ukrajna u l-Moldova illi u rew illi huma iktar viċin il unjoni Ewropea. Grazzi. U grazzi tal-li e, e, irrispettajt e, il-ħin. il sinjura Hautala, grazzi, President. U anki nishtiq anki jena nirringrazzja lil Signora Mogherini tal-li kienet daqshekk attiva u jiena ħadd not tal ħadd nota tal-interess tiegħek fil-subija tal-pajjiżi tal-Vant. Il-kollegi kienu entuzjasti li nkomplu nikoperaw biex noħolqu il-politika ma' dawn il-pajjiżi. Imma inti ukoll għat li jridu issir iktar eh, xogħol fil-stat eh, ta' drittu fil-ġudikatura. Jina naqbel miegħek għax ma nistgħux aħna eh, inkunu kontenti b'dak li ġara sissa. Fil-Moldova, fil-Ġorġa, l-iżviluppi reċenti huma dovuti għal nuqqas ta' stabilità fl-istituzzjonijiet. Aħna ipprovajna nappoġġaw il-bini ta' istituzzjonijiet u rajna illi reġim huwa ibes u rajna illi il-kwistjoni hawnhekk hija illi il-poter preċedenti prova jiddefendi l-interessi tiegħu. U f'dawn il-pajjiżi raba ta' min inżidu l-isforzi tagħna fuq l-istat ta' drittu u l-ġudikatura. U interessanti anki illi kienem rapport globali fuq demokrazija u emmek kiena miktub li l-uniku pajis illi tejjeb eh, l-standards demokratiċi f'din naħar sena hija l-Armenja. U jiena kontenta najt illi fil-fat l-Armenja huwa suċċess. Però rridu ninvestu iktar fiġida kontra l-korruzzjoni u l-promozzjoni tal-governanza tajba u nappoġġaw l-reżiljenza tal-pajjiżi kontra l-propaganda u dizinformazzjoni. Is-sur Sinjok jixtieq jagħmilek mistoqsija skont il-blue card taċċetta? Jiena għandi mistoqsija għal żewġ kellima, imma qed nara li wieħed minnhom diġà telaq. Dan il-proġett ta' espansjoni tal-Unjoni Ewropea huwa proġett elit, mem lebda eh, appoċ eh, minnaħa tal-ċittadini, araw fil-Germania l-ħajar stħarriġ et jgħajt illi 46% jishtiqo li ma nespandux fl-Europa qed tinjoraw dan kollu. Dan għaliex għax taħsbu li l-persuni huma ċittadini huma stupidi. President, aħna maħniex qed nitkellmu fuq it-kabir il-lejla, qed nitkellmu hawnhekk fuq il-kreazzjoni eh, ta' eh, viċinati iktar stabbli. U l-an ta' dan kif qalet anki l-rappresentant li huwa li tibbenefika l-persuni u bħala riżultat ta' din il-kooperazzjoni hija il-vjaġġi mingħajr bżonn li wieħed juża l-viża għal dawn il-pajjiżi għal daqstant mhuwiex proġett ta' tkabbir. Jew imperjalista. Grazzi. Ma tistax tagħti risposta, jgħid il-President kull espansjoni tal-Unjoni Ewropea titlop li kun hemm unanimità u hemm proċess ċar il ridu naddu minnu. Hemm lista twila ta' dmirijiet u responsabilitajiet ħadd ma jista' jimxi b'mod arbitrarju, ir-regoli għandhom jiġu rispettati minn kull naħa. Il-kellim li mis huwa u Assur Marjani. Grazzi, President. Kull pajis u markat bil-frontieri tiegħu bil-istorja tiegħu. U ħafna minn dawn il-pajjiżi huma ex pajjiżi sovjetiċi uħlif il-Moldova kollha għandhom frontiera ma' Rosta. Il-politika tal-Europa għandha tikkonsidra din ir-realtà u għanda titlob il-dawn il pajizi jinsew il-passat u l istoria ta' 20 senilu. U aħna nistaw nizguraw il dawn il pajizi jistaw ikunu pontijiet bejn l europa u r-Russja. Jistaw ikunu jistaw jistgħu dibattitu dialogu u jekk wieħed jipprova jobbligom jif jaġixxu lejn jersqu lejn wieħed jew loħ jew liħor se jkun diżastru. L-Ukrajna per eżempju jkollha tinsa l-istorja tagħha u dan ikun diżastru u jkun inkoraġġament eh, eh, u jimxi kontra l-istorja. Issur Ġambatski. Grazie, President. Signora Mogherini, nifraħlek, inti ħdimt tajjeb maħna fuq il isħubija fil-vant u importanti ħafna, ma biex dan ikun ta' suċċess, irridu nħarsu lejn ir-riżultati, irrid ikun immirat lejn il-produzzjoni ta' riżultati. Aħna meta Nitkellmu fuq pajjiżi bħal Azerbajġan, il-Ġorġa, hemm proġetti illi għandhom jiġu implementati bl-Ajnuna tal-Unjoni Ewropea, per eżempju proġetti infrastrutturali illi nwaqfu l-infrastruttura biex eh, inkunu nistaw niżviluppaw l-portijiet biex dawn il-pajjiżi eh, ikunu jistaw jizviluppaw facilment u dana ikun sforz illi jistaj wasal għal riżultati fil-mandati preċedenti kien hemm ħafna kliem, e, il-kliem ma jaħdimx, ma jaħdmux, irridu nifukaw fuq ir-riżultati tangibli. Għal żewġ minuti sur Sikorski. President, fl-2008 meta il-Polonja u l-Iżvezja ipproponew programm ta' sħubija fil-vant konna aspirati bżewġ proċessi l-Unjoni tal-Mediterran Eh, biex nistabilizzaw il- vicinat viċinat u anki fil-grupp tal-vant. U jina nishtiq nikonferma l-klim tal-rappresentant u li ma kienem lebda proġett kontra r-Russja. Kienet ir-Russja illi deċidiet illi qed tiġi minata eh, fid-demokrazija u fil-kummerċ ħieles. Uh, U allura l-Unjoni Ewropea stidnet li Russja bħala osservatur fil-grupp tal-pajizi tal-vicinat eh, tal-Vant. Aħna eh, infaqna aktar minn 10 biljuni għanna ftejmiet eh, ta' kummerċiles ma' dawn il-pajizi 80.000 persuna ħadu l-Erasmus imma f'dawn il-pajizi ħaġa waħda mar nexinniex eh, eh, nelbu illi għall-istrutturi non kapititivi f'dawn il-pajjiżi. Aħna irnexinna namlu riżultat aħjar mill-li fl-Unjoni mal-Mediterranja, ma mhux biżejjed. Nixtieq nirringrazzja li sinjura Mogherini u nittama l-Kommissjoni illi approvajna l-lum se tagħmel follow-up, se tkompli f'din il-kwistjoni tal-sħubija tal-vant għax huwa proġett illi bih nkunu nistgħu nġibu dawn il-pajjiżi iktar rib il-standards tagħna. Sono kalurand. Grazzi, Signora Mogherini. Jena nixtieq nitkellem fuq il-Ġorġa. Il-Parlament ivota kontra il-emendi ta' riforma. E dina ma konniex nistennija, nistennuha għax kien hemm konsens bejn il-pajjieri partiti kollha fuq dawn il-bidliet. Ħalqet turbolenza u nies fit-toroq u nixtieq inħeġġeġ il-partiti politiċi kollha tal-Ġorġa jisibu soluzzjoni illi ma timminax l esperanzi u l-futur eh, demokratiku tal-Ġorġa. Illum eh, smajna minn il senjura eh, von der Leyen ma tkellmitx fuq is-ħubija tal-Vant u dan kien dizappunt għalina. U anki fil kaukazu ta' Sud nixtieq jiena nizgura l-imsieħba illi aħna napoġġaw ir-riformi demokratiċi u l-aspirazzjonijiet ta' dawn il-pajjiżi. Grazzi. Sur Kjuċuk. Grazie President, Signora Mogherini. Dinja opportunità biex nirringrazzjak għal preżenza u partecipazzjoni attiva u nawguralek eh, futur tajjeb. Il-subija tal-vant għanda importanza kbira. Illum, però, għanna nintroduċu prioritajiet ġodda. Il-bidliet importanti eh, seħew f'dawn il-pajizi f'dawn l-aħħar snin minkejja l-istorja l-Ukrajna, Moldova u l-Ġorġa orew eh, volontà li jikunu ktar involuti mal-Unjoni Ewropea. Aħna qed naraw dejjem iktar protesti u anki gvernijiet li jaqgħu. Il-raġuni prinċipali hija dik ta' konflitti fit-territorju tagħhom. Allura jiena napella li kommissjoni li diħla li inkomplu eh, jassistu biex niproduċu demokraziji stabli fil-vicinat. Eh, Sur Vasċikowski, grazie President, Signora Federica, kien kien pjaċira li naħdem anki unikopera miak 30 sena wara il-waqt tal-komunizmu, il-proġett tal-Europa, l-Europa maquda u libera għadha miex implementata bisħieħ. Għaxar snin wara il-twaqif tal-sħubija tal-vant iridu namlu evalwazzjoni ta' din il-sħubija. Għanna bżon ta' in inizjativi ġodda Eh, illi il-pajizi kandidati eh, jiexbħu l-inna miex priorita bizzejiet. Irridu eh, irridu namlu approċ ta' differenzjazzjoni biex wassalna lejn it-kabir, ma nix nibżaw minn din il-kelma t-kabir. Il-perspettiva ta' Eh, sħubija ma' l unjoni Ewropea hija strument qawwi biex nisperaw il-paċi. Eh, sħubija hija katalista ta' riforma. U aħna rridu eh, kontra dak li għajt Macron, aħna rridu nżommu l-Europa miftuħa u naċċettaw membri ġodda. Grazzi. Moresan, zewx minuti. Mult, domnule președinte. Grazie, President. Na, nishtiq nitkellem fuq il-Moldova, eh, fuq il-frontiera mal-vant tal-Unjoni Ewropea. L-aħħar darba meta tkellimna fuq il-Moldova fil-Parlament Ewropew kien hemm gvern favur l-Ewropa, imma issa dan il-gvern minfloku hemm partit favur ir-Russja u s-sitwazzjoni marret tal-lar f'dan il-pajjiż hija sitwazzjoni serja ħafna għall-Unjoni Ewropea. Għax jekk għandna bintana ehm, gvernijiet favur l-Ewropa huwa biss hekk li aħna nħossuna eh, stabbli fl-Unjoni Ewropea u sigura u siguri is-sitwazzjoni fil-Moldova marret tal-lara għandna bżonn naġixxu, Sinjura Viċi President, aħna nappoġġjaw dawn il-forzi demokratiċi u mhux biżżejjed x'għandna bżonn nagħmlu għandna bżonn ngħidu l dak favur ir-Russja li huma l-kundizzjonijiet. L-ewwel anzi l-ewwel nett il-Prim Ministru tal-Moldova mara l-ewwel żjarja tiegħu fir-Russja b'dawn il-politiki ekonomiċi mhux trasparenti. Aħna għandna bżonn il-regoli tal-logħba jiġu rispettati u għandna bżonn nappoġġjaw il-forzi pro Ewropa. Għandhom bżonn ikunu viċini tagħna, għandna bżonn aħna konna dijalogu magħhom u biex hekk lilħna favur l-Ewropa fl-Repubblika tal-Moldova kulħadd ikun jista' jismagħhom u nafu li l-klim politiku mhux biżżejjed. Grazzi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 mhuwiex fl-interess ta' dawn il-pajjiżi manki tal-Unjoni Ewropea stess. L-istabilità politika u l-prosperità eh, tatina eh, viċinat iktar prediċibli u stabbli u li huwa fl-interess tagħna. Jiena bħala rapporter fuq il-Ġorġa jiena eh, nafxin huma tħassib ke huma ma ċettawx emendi Eh, illi kellhom jersqu iktar lejn id-demokrazija u dinja diżappunt. Aħna nistennew illi jirrispettaw l-impenji preċedenti. L-aspirazzjoni Ewropea eh, hija fil- fil-miri tal-partiti politiċi kollha. il-kapijiet politiċi għandhom ifittxu soluzzjoni għal kriżi u jiżguraw illi il-ċittadini e- e- e- u u anki l-impenji mal-pajizi ġirien jiġu garantiti. Grazzi ħafna. Issa nishti nisimaw minna tistur groxeli. Senjuri, is-ħubija tal-vant tal-Unjoni Ewropea hija ta' importanza strateġika, strateġika. U għanna sfidi importanti wara din id-demokratizzazzjoni hemm l-influenza ta' dawn l-oligarki elit u qegħdin jippruvaw jersqu l-bot mill-valuri Ewropej u dan mhux qed jiġri f'ġovakum eh, ġeopolitiku. Ir-Russja hija edha tinfluenza b'mod aggressiv u b'mod miftuħ anki Turkija qed issir iktar attiva biex tiddefendi l-interessi ta' ġeopolitiċi. Anki ċina taġixxi iktar bil-kalma, però qed eh, eh, eh, tagħmel ħsara l-Unjoni Ewropea. U importanti l-Unjoni Ewropea tagħti appoġġ kontinwu għas soċjetà ċivili u anke għal riforma demokratika lil dawn il-pajjiżi. Grazzi ħafna. Issa, Krasnodeski men li sijar. Grazzi, President. Sinjura Kommissarju, naturalment, isħubija tal-pajizi tal-Vant, hija storja ta' suċċess, speċjalment meta nqablu mal-Unjoni mal-Mediterran. Nistgħu ngħidu wkoll illi s-suċċess kien enormi, però ma ridux nagħlqu għajnejna lejn il-problemi f'ċerti pajjiżi e, f'dan il-viċinat. Qed naraw li qed jersqu lura wkoll, pereżempju fil-Ġorġa, e, e, il-Ġorġa kienet isa mixja tajjeb il-qoddim, però f'dawn l-aħħar xhur kien hemm iktar protesti u azzjoni negativa minnaħa tal-autoritajiet il-nomina tal-Prim Ministru Gahari illi kien ċittadin tal-Federazzjoni Russa ta' ftit snin ilu, eccetera. U it-titjib tal-standards demokratiċi u punt eh, pozittiv, però rridu nerġaw naħsbu eh, l-istrateġija tagħna. Il-kredibilità u l-koerenza tal-politika eh, barranija Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-sur Sokov talab talab blue card. Inti Inti tlabt tagħmel mistoqsija bil-blue card? Inti taċċetta il-mistoqsija eh, blue card minn sur Sokor? Sur Krasnodebski? Taċċetta blue card? Iva? Tajjeb. Inti għat li ċerti pajizi sfortunatament ħadu pass lura fid-demokrazija u l-istat ta' dritt. Inti taħseb li l-Unjoni Ewropea għamlet bizzejed biex tgħinhom kienet koerenti biżejjed fl-appoġġ tagħha lejn dawn il-pajjiżi u taħseb illi l-Unjoni Ewropea għandha politika unifikata u hija kapaċi tappoġġhom dawn il-pajjiżi.